jibqgħu eh, aċċettati. Issa għandna il-mandati ukoll mis-seduti ta' qabel, jekk ma kienx hemm kummenti fil-minuti dawn in-normi jiġu approvati.